f'numri kbar biex tkunu tistaw tippreżentaw il-President Barroso l pozizjoniet tal-Parlamentu tal-bit tagħna. Il-bidu mill-ġdid ta' xogħol tagħna, però irrid nħabrilkom affarijiet ta' dwejja ukoll. Eh, imwiet Il qed nikkomunikaw issa għax kien hemm il-vakanzi ta' sajf. L-ewwel net il-kollega Havel, kollega li kien stimatu kien maħbub ħafna politiku kbiri li ħadem fil-Kumitat tal-Industrija u Kumitat tal-Budget. Ewropejista konvint, bnidem straordinarju li aħna kollha niftakru u jiena personalment nista' ngħid illi id-dedika ħajtu kollha servizz ta' ħaddieħor. Umbagħad il-mewt ta' Edith Mastenbrook illi kella 37 sena laqtitna ħafna tal tifel illi għadu zaħir illi sa se jikber minn ajrommu. Umbat nift niftakru anki l-ex kollega Alex Falconer u Paddy Lane, kollegi illi aħna stajna naprezza waqt il leġizlaturi preċedenti li mietu waqt l-sajf. Fil-xar tal Lulju, kollegi, mietu wara incident f'Kuba il-premju Sa Sakharov Osvaldo Paja u e sur Harald Kepero, kollega tiegħu. Dan il-premju ispira ġenerazzjoni sħiħa ta' attivisti kubani u l-ispirtu illi bieħi ġiele tal-demokrazija u għad-difiża ta' drittijiet tal-bniedem kienet eh, imliet il-ħajja kollha ta' Osvaldo Paja u għalhekk tajnih il-premju Sakharov aħna għanna l wirt tiegħu fil-Parlament Ewropew u biex niftakru l kollegi u l eh, premju Sakharov Osvaldo Paja nitlob l kollegi kollha u bil-wieqfa u nagħmlu minuta ta' silenzju.